fil-rapport tagħna u l-nittama li se jirċivi maġġoranza fil-votazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli McCarthy dan. Jikonkludu d-dibattitu l-votazzjoni għadha fil-11 ta' filgħodu. Issa, ir-rakkomandazzjoni għad tieni qari ir-rapport tal- regolament fuq l-investigazzjonijiet ta' l-Olaf. Il-rapporter għal erba' minuti. Ma laj wasanna unek, Sur President. Sur President, eh, kważis kollegi, għanak għedin nitkelmu dwar din il-fazi diffiċli l-ola fej kanna diversi kazijiet ta' frodi u kanna kol problemi interni minħabba problemi ta' ġestjoni, problemi bl-auditori u l-komitat ta' supervizjoni. Jena nishtiq l-insolvi dan il-problemi kolla. L-ewwel net, il-binja tal-uffiċċju u l-istruttura sam il-bidu fil-fatt ma kienx konformi ma' sistema ġudizzjarja tal-pajjiżi membri dan ukoll wassal għal ċerti problemi li ma ġewx trattati biżejjed. Kenna l-problema tal-kontrolli interni. Issa kollox huwa responsabilità tad-direttur ġenerali. Taħt ir-regolament attwali, id-direttur ġenerali għandu s-setat kollha u dan ilu hekk mill-1999 fi proċess eh, twil aħna il-Parlament fl-2008 għamminna aktar strutturi demokratiċi, aktar kontrolli li id-direttur ġenerali dak iż-żmien kien appoġġa u li għandhom iħarsu li diġi fil-ħidma tiegħu ħdimna wkoll fil-sentenzi tal-ICJ, rajna wkoll il-proċeduri ta' investigazzjoni. Din kienet problema għal ħafna snin ta' min jgħid. Xikultant bċerta ħażina l-Olaf uża eh, l-metodi l-ħżina, issa dan irid jinbidel. Il-proposti tal-2008 jabbażati fuq eh, test tal-Kommissjoni li involvew auditor indipendenti bih ipprovajna li nużaw din is-sistema eh, u li niżguraw li l-taqsima tal-maġistrati taħdem fuq bażi regolari. waqt eh, trialogi waħda mill-emendi ma u l-proċedura ta' supervizjoni u koll ma lanqas issa jeħtieġ li noqdu attenti dwar il-fat li persona waħda jkollha setat kollha u tagħmel ħajja diffiċli għal kumitat ta' supervizjoni bħala xi ħadd li jafsew xinu d-dettall rassa għad diversi emendi għat-tinqari. Irridu naħsbu bir-reqqa dwar jekk nistgħux nippermettu lil nfusna li naġġezzjonaw għal dawn ir-riformi. Dan mhumiex emendi li huma tajbin għal persuna waħda. Aħna għandna problemi strutturali, problemi eh, ta' tfassil, ta' testi tagħna. it test ta' reviżjoni fil-fatt spiċċa biex igrava il-problemi li diġa kien hemm. It-tieni għari jippermettilna nagħmlu ċertu medjazzjoni b'mod li lejn l-aħħar tas-sena nkunu lestejna x-xogħol tagħna jiena għaddejt minn 11-il trialogu u għal 10 minnhom jiena kont waħdi. Però Bart kien miegħi eh, għal trialogu minnhom, grazzi ħafna, ħadd m'għandu interess li jgħinni anke meta nitlob għall-għajnuna, ħadd ma ġi jgħini Naħseb li l-emendi huma fl-interess tal-Kunsill u għalda stand nimmaġina li l-Kunsill ma musa jibdal jibdel ħafna. Napprozza ħafna xogħol tal-Kunsill eh, nies razzjonali ħafna u naħseb li huwa ċettab li ndewmu daqsxejn biex konna l-aħjar soluzzjoni. Il-kwistjoni hija li jkollna riforma ta' test jien rrit insolvi dawn il-problemi għaliex it-test ma jsolvix il-problemi kollha fost l-oħrajn ċerti metodi u l-aċċess tal-Kumitat ta' Supervizjoni għal proċeduri bil-malur. It-test se jiċċara dan kollu. Grazzi ħafna l-kollega Grasle. Issa naddi l-kelma l-Komissarju Semeta. Thank you, Mr. President, honorable members. Grazie, President, membri onorevoli. Tinħarsu lejn il-bazi legali għal l-OLAF. Dan il-test huwa riżultat ta' negozjati mal konsil illi da maddej għal seba' snin. Il-kompromess ġi eh, konsidrat bil-mod u eh, tkellimna bejn it-tliet istituzzjonijiet fl-2012 fit-trialogu. Kummissjoni taħseb illi il test Ma taħsibx li t-test huwa perfett kif inhu. Imma huwa riżultat tajjeb wara ħafna negozjati minn żewġ naħat. Tajjeb ngħidu illi dan il-kompromess ħa jgħin fil-ħidma tal-Olaf. Dan it-titjib se jkun essenzjali fl-investigazzjonijiet ta' l-Olaf taħt negozjati il-ġodda se jħarsu koll lejn drittijiet ta' proċedimenti ġodda. Uridu nħarsu lejn metodi ġodda ta' kif l-Olaf tista' tkompli eh, tipproteġi l-fondi Ewropej. U din hija xi ħaġa importanti ħafna għal dawk kollha li taħsu taxxi fl-Ewropa. Mek eh, huwa hija xi ħaġa importanti ħafna illi napprovaw it-test hekk kif inhu. Dan ma jfissirx illi aħna maħniex qed nifmu tħassib illi intajmu daw l-aħħar xhur. Naf għandna l-arfin illi għatem eh, lokal titjib fuq il-rapport tal-Olaf li minn din ir-riforma. L-aħjar mota kif namlu dan u li kolna two-step approach. Rridu nkunu ċari fuq dak li l-ħakna fin-negozjati dan l mal-Kunsill u rridu nadottaw eh, regolamenti tal-Olaf Blemendi. Dawn nistgħu nagħmluhom fix-xhur il-ġejjin bekk inkolna eh, titjib li jistgħu jitħlu kemm jista' jkun malajr. Mbagħad irdu nħarsu lejn il-metodi ta' kif nirranġaw il-qafas legali. Il-Kummissjoni da taħseb fuq żewġ elementi mod partikolari. Dawk li joħorġu mill-proposta komuni mill-Uffiċċju tal-Prosekuturi. L-ewwel waħda. Irid ikollna xaħat li jikkontrolla b'mod indipendenti, xaħat li jagħmel monitoraġġ fuq l-attivitajiet tal-olaf fuq l-investigazzjonijiet individwali. Umbat, it-tieni nħarsu lejn il-miżuri investigattivi, speċjalment eh, daw li għandu xasmu ma l-uffiċċji li tal-membri tal-istituzzjonijiet u id-dokumenti tagħhom. Il-prosekuturi ħajkollhom bżonn ħarsu lejn l-miżuri investigattivi. Bek, l-Olaf tħares lejn dawn ir-rekwiżiti kollha. Tajjeb li nifukaw fuq il- il-Kumitat Supervizorju. Dan il-Kumitat għandu rwol importanti ħafna għaliex huwa edukatur bejn iż-żewġ eh, dawn l-istituzzjonijiet li semmejt kompożizzjoni tiegħu u l-sitwazzjoni li jinsab fiha iwassal għal kontroll komprensiv fil-investigazzjonijiet tal-Olaf. Il-membri tiegħu ħajkun ħajkollhom xogħolhom u ħajkollhom ħafna responsabilitajiet. Nemmen illi il-membri tal-Olaf u il-Komitat Supervizorju għandhom ikollhom ċertu arranġamenti stabiliti b'mod neutrali u oġġettiv. Lan ewlini tagħna huwa li l-Olaf jieħdeb b'mod effettiv jipproteġi l-interessi tal-Unjoni Ewropea bil-qafas legali li ħareġ minn regolar tur. Fl-istess ħin irridu nasbu fuq eh, alternativi ġodda? E kif semmejt anka lil komissar. komissa Il-Kummissjoni temmen li dan huwa xogħol ta' priorità kbira u għandu jkun hemm kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew. Il-progress li liħaqna f'dawn l-aħħar diskussjonijiet f'dawn l-aħħar snin fil-qafas regolatorju tal-Olaf ġej mill-drittijiet fundamentali biex dawn isseħħu issa fliġijiet kemm jista' jkun bla dewmin. Nitama li tappoġġaw id-dokument u timxu mal-kooperazzjoni kostruttiva tagħna fil-kontest kif inuxira. Grazzi. Fin dank Herr Kommissar Schemeta. Grazzi. Kommissarju, naddu isar kelima mill-gruppi. Is-Sur Deutsch. Għal minuta u nofs. Sur President, Kommissarju, Sinjuri, ħanitkellem fil-qosor, ħanitkellem it tlet punti għanzi. Nixtieq ngħid l-ewwel ħaġa illi ir-riforma tal-Olaf u d-dibattitu hawnhekk fil-Parlament issa qed iseħħu taħt ċirkustanzi li imbidlu totalment. Il-Kummissarju Malti madux. Hawnhekk u għalhekk il-problemi ta' proċedura ħarġu. Ma qed nitkellmu biss fuq dalli hawnhekk fil-verità il-kwistjoni hija fuq l-olaf. Għabbażi tal-informazzjoni li għandna dak li ġara huwa li il-Direttur Ġenerali tal alaf ra ċertu irregolartajiet. F'kull każ ta', ta kull uffiċjal dawn l-irregolartajiet kien ikollu jirriżenja. Bekk qed inħarsu l dawn ċirkustanzi eh, mill-mum kienx tas-soltu. Jiena kol ma sax naqbel mal-Kummissarju Xemeta Meta qed jgħid illi ma tistax tneħħi din id-differenza dan il-vojt illi hemm għaliex l-affarijiet ħajmorru għall-ar. Imma jiena tkun tiffurmat illi Sirra Makovej mu mux edin għawnek. Jina naħseb għandi zoċ minuti nista' nitkellem. Sewa qed ngħid President. Il-kollegi mill-PP e għalu li għandi zoċ minuti. Grazzi, jikompli kelli. L-implementazzjoni tal riformi tal-Olaf ma jistawx isiru eh, daqsek malajr, għalek jina nappoġġa il-rapport ta' ta' Gressle u l-proposti għal bidliet. Dak li qed nippruvaw namlu hawnhekk, sinjuri. Huwa li nassiguraw li per eżempju għada jkollna risposta li ma tinvolvix input ġdid biex insolvu dawn il-problemi. Rridu nodu attenti għal xinkella l-istituzzjoni li li twaqfet fl-1999 u għamlet ħafna xogħol minn dak iż-żmien l-hawn, kellha kontribuzzjoni kbira għal trasparenza fl-Unjoni Ewropea. Imma jekk ħan votaw kontra dan kollu għada mhux se jkun hemm tibdiliet u bekk l-olaf mhux se tkun eh, parti mis-soluzzjoni ma tkun parti mill-problema. Bekk nittama illi napoġġaw dan ix-xogħol. Grazzi ħafna Sur Deutsch naddusa Sur Gajer. Żewġ minuti. Kummissarju Semeta, Sinjuri, għada ħan iddeċidu jekk naqblux ma' dawn ir-riformi fir-riformi tal-Olaf. Kunċenti ċari aktar u il-futur tal-Olaf għandu xaqsam ma' data importanti li nħarsu l-investigazzjonijiet u dawn ikunu trasparenti. Irrid ikun hemm kontrolli interni tal dawn il-proċeduri u anka l-attivitajiet kollha. Dawn huma kollha mixin għal progress nixtieq ringrazzja lir rapporter u xadow rapporter ta' dan ix-xogħol kollu li jagħmlu. Dawn l-elementi ma nasibx mistennejt li huma ħżiena. Madan kollu, naqblu mal-proposti eh, għawnek. Nishtiq nejt pero dawn il-proposti l-om għaddejjina għal ċertu snin u l-presidenza ma turix li tixtieq ċertu tiftaħ dan il-dokument fil-Kunsill. Aħna ġivejna itra mill-Kummissarju fl-1000 fit-2 ottubru tal-2012 u jekk il-Parlament jimxi ma' riżultati, il-Kunsill ħaterġa' tmur għal pożizzjoni tal-Ġunju tal-2011, ġifir il-progress ikun verament diffiċli biex isir hemmhekk. Jiena ma nistax ngħid illi t-titjib huwa mill-aħjar li jista' jkun. L-emendi imma jistgħu jkollhom xi titjib imma nispera li ma jmurrux fit il-ħazina lanqas. Grazzi naddu sar Sur Milder. Grazzi, President. Hija ħasra illi mill-kommenti tas Sur Gajer il-Kunsil mhux qed preżenti. Nixtieq nagura li Sinjura Gressler ta' din il-ħidma tant tajba biex toħroġ biex tabbozza dan, dan ir-rapport. U minħabba l-avvenimenti li saru fuq is-sur dalli Wanka l-emendi li għanna d-dimna. Ma nasibx l-emendi huma ħżiena. Imma jridu noqdu attenti jekk nadottawhom. Il-Kunsill jridu jirnegozjawhom dawn. U forsi l-Kummissarju jista' jgħidilna ftit. Waħda mill-problemi hija eh, dik ta' supervizjoni. U l-olaf fjan nifisa. Ma nafx jekk ikunx utli li konna komitat konsultattiv biex jati opinjoni għal board supervisorju u u koll. Grazzi. Naddu s-sur staz minuta u nofs. Grazzi ħafna, President Ada, għanna żewġ għażliet nistaw nilqaw il-rapport ta' Signora Gressle u l-emendi kollha jew ma ċinu X'inhuma dawn l-emendi? Dawn l-emendi qed juħarġu mill qed inħarsu mill-problemi li kien hemm u um mir-riżultati tal-Kunsill. Rridu nħarsu anka lejn il-Bord Supervisorju fan-nes tlieta. Ma jistax ikollna leġizzazzjoni minn vojt irridu nikkonsidraw ukoll ir-realtà li għandna. Hemm konflitt kbir bejn il-mota kif titmexxa l-Olaf u dan il-Bord Supervisorju. U għalhekk irridu nħarsu lejn il-proċeduri il proċeduri kemm dinja legali, min huwa xieda u min huwa akkużat. Għanna għażla hawnhekk nistgħu napprovaw dawn l-emendi u bekk eh, ikollna pożizzjoni b'saħħitha anka mal-Kunsill, u mbagħad ikollna proċeduri ta' rikonċiljazzjoni ejja konna leġiżlazzjoni li hija bbażata fuq ir-realtà. bbażata fuq li tkun prattika. Nistgħu nażilhom nagħmlux dan jekk ma nilqawiex allura aħna nkunu ma nkunux qegħdin eh, eh, namlu xogħolna hekk kif suppost. Bekk nitobkom kollegi jekk jogħġobkom approvaw ir-rapport u l-emendi ta' Sinjura Gressle għaliex dan ifisser illi il-Parlament verament huwa timxi fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna is-Sur Czarnecki. Grazzi, President. Signori. Is-Sur Stez għal da kollu li xtaqt najtina. L-Olaf huwa meħtieġ u għandu jkun kollu supervizjoni aħjar. Imma nkunu anka speċifiċi. Em xie emendi hawnhekk illi jistaw jidru bħala instrumenti l olaf biex titjieb biex tkun iktar effettiva. Imma kol tkun iktar l-olaf tkun kontrollata aktar. Naħseb li konna eh, il-board supervisorju huwa pass il qoddim irridu irtu konna aktar kontroll fuq l-attivitajiet tal-olaf. Jekk dawn l-emendi ġodottati, aħna ħana appoġġawom u nittama illi il-Parlament u ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi, is-Sur Czarneski, naddu għas-Sur De Jong għal minuta. Grazzi. Nista' naqbel ma' Sinjura Gressle u is-Sur Staz, eh, is-sitwazzjoni hija waħda serja. Rritu kollna soluzzjoni għal bord supervisorju Ma kien hemm ħafna suġġerimenti. Irridu nkunu ċerti li situazzjoni titjib. Kien hemm anke każijiet fl-olaf li ma waslux għal proċedimenti legali ġudizzjarji. U għalhekk eh, forsi nibdew nsaqsu fuq ix-xogħol tal-olaf hawnhekk tajjeb li jkun hemm investigazzjoni indipendenti u esterni hemm ħafna pressjoni li qed isir mill-Kummissjoni fuq l-Olaf. U dan tkellimt dwaru l bira u żgur li ma jħedux paċir li jispoġġaw f'din is-sitwazzjoni. Li kollna dan id dew minn ukoll mhix ta' ta' katastrofu ma' żgur li għandna nieħdu l-opportunità. Is-Sur Harton għal-minuta. Sur President, is-Sinjura Gressle qed ħares lejn l-Olaf kemm jista' jkun mill-viċin għaliex l-Olaf mhix qed taħdem kif suppost u din hija ħasra għaliex irridu niġġieldu kontra l-frodi. Jekk l-uffiċċju ma jaħdimx kif suppost mela lura għandna problema serja. Jiena naf mill-esperjenza dwar każ ta' frodi f'pajjiż il-bot u ma kienx hemm follow-up eh, mill-informazzjoni tal-Olaf dan il-każ serju. Nittama li situazzjoni tiġi irranġata. Irridu neħu dawn il-ħmerijiet. Irridu noqogħdu attenti l-olaf mhux qiegħda tiġġieled bizzejet il-frodi. Grazzi. Grazzi Sur Hartong. Issa ngħaddu għal kellima oħra, is-Sur Kelly għal minuta. Ir-regolament revedut dwar l-olaf qed jagħti eh, l-istrumenti kollha li għandna bżonn eh, biex nġildu l-frodi. Sfortunatament jew ir-regolament issa għandhom mod metodu tagħhom stess ta' kif eh, jagħmlu investigazzjonijiet anka fuq il kassa Surdalli li eh, aħna maħniex kontenti ħafna dwar din. Walek nixtiequ li konna aktar eh, seta' dan kollu. Tajjeb li konna investigazzjonijiet professjonali. Kien ħafna riflessjonijiet u riformi huma importanti biex insaħħu l-olaf. L-olaf għandha tilqa' dawn kollu, speċjalment biex ikollna naqsu l-frodi, niproteġu l-whistleblowers u jkun hemm anka skambju bejn il-Parlament u l-Olaf u anka insaħħu il-Board, il-Kumitat ta' Supervizjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kelly sur Balċitis għal żewġ minuti. President, Komissarju, nixtieq nirringrazzja lis sinjura Gressle tax-xogħol tansiwi u l-isforzi biex insaħħu lil Olaf. Olaf hija entità li hija xaġa importanti għal protezzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea u niġildu il-frodi. il frodi il-numru ta' każijiet ta', ta frodi qegħdin jiżdiedu u aħna qed naraw allura l-importanza eh, iktar kbira tal-Olaf u għalhekk hemm bżonn insaħħuha. L-emendi eh, ħaj isaħħu l-Olaf u anka l-investigazzjonijiet illi jagħmlu. Tajjeb li llum niffukaw il- it-tilwim bejn il-Kumitat Supervizorju u l-Olaf il-riformi li saru fl-olaf sar huma riżultat ta' seba snin. U għanna madwar 500 persuna illi jaħdmu fl-olaf. U ma naħsibx li dan xogħolhom għandu jonqos minħabba dan it-telwim ankan saħu aktar kooperazzjoni bejn l-OLAF u l-autoritajiet kompetenti nazzjonali. Nsaħu aktar il-olaf f'investigazzjonijiet il-ftajim bejn il kunsill u l-Parlament. Parlament eh, forsi mhuwiex ideali imma dawn ir-regoli sejjejn fl-effiċenza tal-investigazzjonijiet. Riformi ideali jew perfetti ma jeżistux imma din huwa l-ewwel pass il qoddim ehm, biex ikun hemm indipendenza fl-investigazzjonijiet tagħha. Eh, kif eh, għadna miex daw rapporter naħseb li għanna nilqaw dan it-test kif ġi eh, maqbul mal-Kunsil bl-emendi. Grazzi. Grazzi, Sur Balġitis. Tippermetti li Sur Stas jamilek mistoqsija? Kjoġbok, Sur Stas. Sur Balċitis Inti kollega tajjeb, ma tistax nifhem il-pożizzjoni tal-grupp tiegħek għandna proċedura leġiżlazzjoni hija proċedura bi tliet fażijiet hawnhekk qegħdin fit-tielet fit-tieni qari u mbagħad inkun nistgħu naslu għal konċiljazzjoni dan seħ bosta drabi. Din hija ħaġa fil-fatt li nistgħu niffinalizzaw fi żmien tliet xhur. Jekk aħna napprovaw dak li aħna għandna hawnhekk, ser jikonna leġiżlazzjoni li u il-kelem ġi interrott. Grazzi. Sur stas ser jkolli nkun ftit riġidu. Grazzi kollega Iva, aħna qattajna sijat u sijat niskelmu dwar dan. U l-Kummissarju spjega x'in il-proċedura biċ-ċar aħna jaf ma jkonniex tlet xhur din ir-riforma jaf tiġi posposta għal eh, sentejn, tlet snin jew erba sa ma jiena nsibu ftejm issa. Dini għal informazzjoni li għandi għal daqstant jiena lek semmejt il-pożizzjoni ta' Sur Gajr, il-koordinatur tagħna. Il-Kummissarju wieħed bil-miktub li immedjatament wara li dan il-ftehim jiġi approvat ser ngħaddu għar li jmiss tan-negozjati. Grazzi Sur Balzitis is-Sur Torrer. Palma naraw fid-drama ta' Shakespeare aħna qegħdin hawnhekk eh, fi żmien ta' bidla. Għawnek, edin nitkelmu dwar jekk l-ola fusse jkollu uh, impen ta' supervizorju, u kumitat um, supervizorju. Il-Parlament kien laħaq ftehim iżda f'dawn l-aħħar sitxu l-istituzzjonijiet il-Kummissjoni f'koll l-Olaf, il-Kumitat Supervizorju, daħlu drama stramba, ma nistax nimmaġina li l-Olaf jaħdem mingħajr Kumitat Supervizorju u għal stant Eh, rajna kif eh, Mr. Barroso tkellem għal membri tal-Kamra, f'kelmuna, f'din is-sitwazzjoni kollha. Il-Kummissjoni lesta li tajt eh, dak li qed tgħid lilna lill-Kunsill ukoll li miex edaw miex preżenti llum ma nistax nimmaġina l-Olaf mingħajr kumitat supervizjoni iktar saħtu. Grazzi. Grazzi. Sur Torer tal-li semmejt eh, l-Shakespeare. Nandu s-Sinjur Andrejsen. Grazie, President. Kieku kena bżon xida ta' kemmu man effiċenti l-istituzzjonijiet Ewropej, is-seba snin li ħadu biex jifinalizzaw ir-reviżjoni tal-qafas regolatorju eh, tal-Olaf huwa għabizzejiet. Nitlaq ftejn bejn l-istituzzjonijiet iżda bżonn ta' iktar emendi. Issa l-iktar kwistjoni importanti hawnhekk hija l-indipendenza tal-Olaf li dan il-qafas fil-fatt mhux qed jitejjeb l-Uffiċċju tal-Antifrodi jimmira li jevita il-frodi u l-korruzzjoni. Għal stant, definizjoni ta' għanda tkun indipendenti mill-istituzzjonijiet involuti li jimmanġaw dawn il-fondi mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea iżda wkoll il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew. Ola fandu jirrapporta direttament mingħajr intermedjarji Ewropej li ċittadini Ewropej li jiffinanzjaw lil budget Ewropew u regolamentazzjoni tagħha m'għandix tkun suġġetta għall-ebda u l-kellima ġiet interrotta. Grazzi, il-Sinjura Andrejsen naddu għal keċ tijaj għanna bis l-sur Simka. Grazzi nishtiq nibdilkom l-attenzjoni għal kwistjoni importanti li ma, ma ġitx msemmija f'dan id-dibattitu sissa. L-attivitajiet tal-Olaf kienu ta' interess fost iċ-ċittadini Ewropej u dan l-interess ser jiżdied fl-2014 fis-sena tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U għal daqstant jiena naħseb li l-kampanja ta' informazzjoni dwar l-olaf hija importanti ħafna wkoll u għandu jkollna wkoll standards komuni fuq Eh, li ma informazzjoni u kif din tiġi pubblika għaliex jider li maħniex konxi ta' regoli. Informazzjoni hija provduta pjuttost tard u wara li din tiġi pubblikata fl-istampa. Fin tanka kollegi Simke. Grazzi, is-sur Simke. nalqu il keċ tiegħi nimorru lura l-Kummissjoni il-Kummissarju Semeta. Grazzi President, membri onorevoli. Huwa ċar li kemm din il-Kamra kif ukoll il-Kummissjoni Ja għandhom l-istess għan fir rigward tal-wol ta' l-Olaf. Aħna nimmiraw li ntejbu l-qafas legali tal-Olaf u nassiguraw rispettijiet ta' drittijiet fundamentali u kurem follow-up mill-autoritajiet nazjonali kif ukoll ħidmek ktar effiċenti tal-uffiċċju fostom ukoll mundiraċ adegwat sistemiku mill-Kumitat Supervizorju għal stat nirrispondi l-Sur Toja Iva. Jiena favur ta' kumitat Eh, supervizorju b'saħħtu. Iżda kif jiena ġa qed fl-introduzzjoni tiegħi jiena konvint li approċċ f'żewġ fażijiet huwa adattat u meħtieġ f'dan il-fajl. Bħala l-ewwel pass aħna rridu nassiguraw li jkun hemm titjib sostanzjali tal-qafas legali tal-Olaf u li aħna ksibna sissa fin-negozjati mal-Kunsill u li ir-rapporter tagħhom ħadem ħafna għalih. Bħala t-tieni pass, il-Kummissjoni qed tipprova tejjeb mezzi ta' kif issaħħa il-qafas legali tal-Olaf. U wara li l-regolamentazzjoni ġdida tkun taħlet fis-seħ din għandha tiġi ispirata permezz ta' proposta tal-European Public Prosecutor li l-Kummissjoni ser adotta dal-waqt. Din ser tikludi konsultazzjonijiet mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill fil-kuntest tal-skambju eh, interistituzzjonali tal-opinjonijiet. Jena nispera li il-Parlament ser ikun jista' jappoġġa dan l-approċċ li huwa fl-interess ta' kemm il-persuni konċernati kif ukoll il-kontribwenti Ewropej. Jiena naħseb li jekk mhux hekk ser nesperjenzaw ir-riskju li flok ikon adozzjoni immedjata ta' regolamentazzjoni u titjib sinifikanti fil-qafas regolatorju tal-Olaf aħna ser inkomplu naħdmu fuq ir-riforma jaf indumu eh, seba snin jew 10 jew 12 sena dan huwa riskju li aħna qed niffaċċjaw bħalissa grazzi. Grazzi kollega. Issa għandu għas-senjura Grisler 10 minuti. Grazzi għal kontributi ta'kom. Ta Il-Kunsil għanda tliet xhur biex tanalizza l-emendi jekk ma taqbilx magħhom ikonna marru lura l-konġiljazzjoni jridu niddiskutu miġdietu nqisu dak li għandna nagħmlu. Dan ser jkun diffiċli biex nikkonvinċu li l-Kunsill dak li nixtiequ aħna. U jiena hawnhekk grazza għal Sur Ginsberg mill-Presidenza Daniża u Sur Haczynski mill-Presidenza Pollakka li eh, tawni informazzjoni dwar dawn il-kwistjonijiet ma naħsibx li għanna nkunu wis pessimistiċi fuq il-Kunsel. Il-Kunsel għandu l-interess li prevjen il-fodi fl-Unjoni Ewropea u għala li jaħdem kif suppost. Tinsewiex din il-ħaġa. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni ta' qabel il-vot tal-2008 fejn aħna introduċejna r-rapport ta' qabel. Sa minn dak iż-żmien jena smajt kull tip ta' informazzjoni mill-kull informazzjoni minnħat il-Kummissjoni fejn qalu li ma jistgħux nimplementaw dak li qegħdin nipproponu. proponu u l-Kummissjoni żammet id-dossier għal sentejn u nofsu ma l-ebda xogħol fuqha għaliex qalet li kien impossibbli li timxi l-qudiem fuqha. Iżda fl-aħħar il-Kummissjoni ehm, bidlet eh, triqta u qed taħdem fuq dan id-dossier ilna nistennew għal dawn l-aħħar sentejn u issa wasalna fi żmien fejn iva nistgħu nagħmlu progress u r regolamentazzjoni. Aħna ma rridux li dan kollox jintrema jispiċċa fix-xejn. U għal daqstant, inkungrat grat, jekk ikun inkun jekk ikun hemm iktar input minn tal-kollegi. Fl-2006 il-Kummissjoni ipproponiet persuna dipendenti parzjali biex tagħmel supervizjoni fil-President tal-Olaf. Pero ma smajna xejn għal sentej minn għad l komissjoni iżda pero wasal żmien li eh, irridu nadottaw regolamentazzjoni u U nibdaw nħadmuha. Grazzi. Hawnhekk ninkonkludu d-dibattitu tagħna, il-votazzjoni hija fil nofs għada u se ngħaddu għad-dibattitu konġint fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Rapport tas-Sur